Grazzi sur kummissarju Barnier. Lodwa tajba li kulħadd ejja nibdew bil-votazzjonijiet. Daħħa jkunu votazzjonijiet twal, iżda bil-mod il-mod naslu. Ejja nibdew bir-rapport ta' Sur Gajer. Deċiżjoni numru wieħed, votazzjoni miftuħa. Attendiamo che arrivino tutti i colleghi. Eh, nistennu ftit ħalli jasal kulħadd. Le, memx għalfej. Tajb, wis kuħat vota? Iva. Mela, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Deċiżjoni numru 2, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Deċiżjoni 3, minu a favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Erba favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Hamsa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Sitta favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Seba favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela, issa naraw il-proposta ta' rizoluzzjoni. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda tnej favur kontra, astenzjonijiet ma ddiċ, tlieta favur, kontra, astenzjonijiet ma ddiċ, satax, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 18, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ, mela, emenda 20, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela, namlu votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Menda 21 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Menda 22 favur. Kontra. Astenzjonijiet? Jina jidur li li għaddiet. 23 favur. Kontra. Astenzjonijiet? Għaddiet. 24 favur. Kontra. Astenzjonijiet? Votazzjoni miftuħa fuq emenda 24. Bħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Mela emenda erba' menu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 38 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa fuq 38. Kħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela l-emenda 17 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 5 favur kontra astenzjonijiet ma diċ. Emenda 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Għamlu verifika ta' mela jepwis, ma' jek ma tallux idejkom, eh, il-votazzjoni miftuħa. L'avete votato tutti? La Kohati vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 27 minu favur. Kontra. Skużawni, votazzjoni miftuħa. Kħat vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 29, votazzjoni miftuħa. Kħat vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Votazzjoni 30, votazzjoni miftuħa. Kwati vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 31. Votazzjoni miftuħa. Kwati vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 32. Votazzjoni miftuħa. Kuħat il-vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 33. Votazzjoni miftuħa. Kuħat il-vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 34. Votazzjoni miftuħa. Kuħat il-vota? Votazzjoni maluqa. Maddix. Minda 35 votazzjoni miftuħa. Kuħat il-vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 36 votazzjoni miftuħa. Kuħat il-vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Minda 7. Minu a favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 8 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 9 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 10 minu a favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 11 minu a favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 12. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? vota Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 13. Votazzjoni miftuħa. Kuħat il-vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 25. Mua favur. Kontra. Astensjoniet għaddit. 26. Votazzjoni miftuħa. Kuħat il-vota? Vota tsir maluqa. Għaddit. 27 votazzjoni miftuħa. Kuħat il-vota? Vota Votazzjoni maluqa. Għaddit. 28. vota Votazzjoni miftuħa. Kuħat il-vota? Vota Votazzjoni maluqa. Għaddit. 14, minu favur. Kieġobkom? Għaw għati xti jitkellem? Min talab biex jitkellem? Le? Mela, emend 14. Minu favur. Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. 39 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 15 favur. Anzi, 39 niftu l-votazzjoni. Kuħat vota votazzjoni maluqa. Maddiċ. 15 minn huwa favur, minn huwa kontra, astenzjonijiet maddiċ. Is-sura jala. President Malajr Malajr, fil-verżjoni Spanjola jider li hemm Eurojust minflok Eurostat, eh, hemm bżonn li nbidluha. Grazzi, onorevoli Ajala, Iva, ħanamlu din l-emenda. Nikkonsidraw din il-preċisazzjoni. Mela, emenda 16, issa minu a favur, minu a kontra, assenzjonijiet maddix. Issa, e, nivvotaw fuq il-proposta ta' rizoluzzjoni. Minu a favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Jista' jitkellem, anzi tista' titkellem il-kummissjoni. Il-kummissarju semmeta jixtieq jitkellem? Prego, signor Commissario. Uh, President membri onorevoli, il-Kummissjoni tilqa il-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li tagħti discharge lil kummissjoni għall-implementazzjoni tal-budget tal-2011. Jina verament grat mod partikolari għal rapporter ġenerali, is-Sur Geir, u il-koordinaturi u il-shadow rapporters tal-gruppi politiċi li magħhom kellna kooperazzjoni kostruttiva tul il-proċess kollu tad-discharge il-votazzjoni tal-lum jaraf li il-budget mod ġenerali ġi ġestit mod tajjeb. Juri wkoll li l-atturi kollha involuti fil-ġestjoni fil-kontroll tal-fondi tal-Unjoni Ewropea irridu jkomplu jisaxħu l-isforzi tagħhom biex jassikuraw li il-programmi li għanna jagħtu valur għal flusom. Jina nixtieq nitlob ukoll il-kolleġislaturi biex jieħdu nota ta' din ir-riżoluzzjoni ta' discharge li ġiet adottata illum fin-negozjati tal-qafas finanzjarju li miss. Aħna ma nistawx li jkollna qafas legali mingħajr simplifikazzjoni tant meħtieġa u il-miżuri neċessarji li jassiguraw il-ġestjoni riformati tal-flus tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-valur miżjut. Grazzi sur komissarju sanaddu għal votazzjonijiet rapport ieħor ta' l-Onorevoli Gajer fuq il-Orti tal-Awdituri. Mela, paragrafu 13, zewċ partijiet, l-ewel wahda favur għaddit, tin wahda għaddit u koll, 217 l-ewel parti minu favur, minu kontra, minn astjena, eh, provat, it-tini parti minu favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Il-proposta ta' rizoluzzjoni kolla kemmu minu favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Proset l-sur Gajer. Issa naddu għal rapport Ortiz Vieja. Discharge tal-2011 għal Parlament Ewropew. Nistaw votaw fuq il-proposta ta' deċiżjoni votazzjoni nominali. Il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Mela jenżaminaw il-proposta ta' riżoluzzjoni emenda 10 ġiet irtirata Paragrafu wieħed minn l-ewwel parti minnu a favur, kontra, minn astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minnu a favur, minnu a kontra, astenzjonijiet ma għaddietx. Emenda erba, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda wieħed minnu a favur, kontra, astenzjonijiet maddix. Ħamsa favur kontra Ejja nagħmlu verifika fuq l-emenda ħamsa, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Menda tnejn minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet maddix. 11. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa t vota? Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Menda seba minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Menda 12. Votazzjoni miftuħa. t vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Menda tlieta minn huwa favur. Minwa kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Menda 8, votazzjoni miftuħa. il-vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Menda seba' votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni ivvota? Votazzjoni maluqa. Maddix. 68, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. 94, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda dissa, votazzjoni miftuħa. Kuħat? Le, ma nifutawx fuq dissa? Jider li għaw zbal. Minna ħata l-uffiċi tagħna, skużawni. Mela approvazzjoni għal permessa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? sir maluqa. L-onorevoli Staz. Ix għal-mikrofonu kjoġbok? Mikrofonu. Sur President, jina naħseb li għaw xi forsi naqxina konfuzjoni. Safena fina l-emenda disa' ma ġiċ prezentata għoddim il-Kamra għalhekk jiena nixtieq nivota fuq l-emenda d-disa. Jiena insiba fuq il-lista tiegħi bħala votazzjoni normali, ġifri nollu jdejna. Iva, mela, irridu nivotaw, jider li kienaw zbal minna ħat l-uffiċi tagħna, skużawni, jiġifieri nivotaw Iva imma mhux votazzjoni elettronika, mela ollu jdejkom minnu favur emenda disa, minnu kontra astenzjonijiet ma' diċ. Mela, issa naddu għal-rapport Sondegard fuq id discharge tal-Fond Ewropew tal-Iżvilupp. Deċiżjonijiet mela minu a favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Issa nizaminaw il-proposta ta' riżoluzzjoni remenda numru 3 minu a favur, minu a kontra, min jasteni, astensjonijiet maddiċ emenda erba favur kontra astensjonijiet għaddit. Hamsa favur kontra astensjonijiet maddiċ. Menda sitta, votazzjoni miftuħa. Avete votato? Kulħat vota, kulħat vota, votazzjoni maluqa. Għaddit. 49 parti, tini parti, Astensjonijiet għaddit, it-tini parti, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. Tielet parti, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. 55 votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni għaddit. Votazzjoni mal-waqas. Għaddit. Wieħed favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Tnej votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni madwaqa. Għaddit. Dawk favur, daw kontra, assenzjonijiet għaddit. Issa, nishtiq nifraħ l-Sur Sondegard u issa sana ġurnaw nipposponu il-votazzjoni għal-iktar tard għaliex għandna s-seduta uffiċjali. Grazzi.